El Signor Presidente. Il-President. Señorías, Signori, nasib aħjar nibdew il-ħidma tagħna. L-ewwel punt fuq l-aġenda. Rapport Balzani, trilogu dwar la bozz ta' budget 2012. U għalek, għal erba minuti, il-rapporter, il-Signora Balzani.